Eh, nġildu kontra u nivetaw dat tip ta' eh, Mark. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kummissarju jgħid il-President kien verament dibattu interessanti mill-lat ta' statistika ma' anki mill-lat soċjoloġiku. Eh, minn tax l-intervenzjoni kien hemm 13 ta' nisa li ma aħna nitkellmu dwar dat tip ta' suġġett jider li huma iżjed impenjati mill-irġiel fuq dan it-tip ta' suġġett li jien nixtieq nifraħilhom. Aħna rċevejna żewġ proposti ta' riżoluzzjoni biex naqgħu din id-dibattitu u l-votazzjoni ħassir minn hawn u ftit ieħor mill-ofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa l-mistoqsija orali l-Kommissjoni dwar l-approċċ politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-konferenza dinija tal-radiokomunikazzjoni 2012 tal-UIT. Din hija mistoqsija orali li tiġi mill-Kommissjoni ta' Industrija, eh, Starriġ u Enerġija mill-Kumitat tal-Parlament. Tal-Parlament. Il-kollega Roy li huwa eh, responsabli tal-mistoqsija għandu 5 minuti biex ikun jista' jitkellem Sur President, Signor Kommissarju, eżis kollegi, il-Kummissjoni fil-fatt tipproponi kunċett għall unjoni Ewropea, kunċett ukoll anke għall konferenza li ħassef sena 2012 iżda poġġiet punt fiċ-ċentru ġifieri li aħna rridu narfu l-fatt li jimbasta stati membri li huma stat indipendenti, però hemm bosta suġġetti li għandhom tifsira importanti ħafna għall politika komunitarja Ewropea. U jiena nixtieq intikom eżempju ta' xi ftit suġġetti li għandhom jkunu diskussi matul din il-konferenza, pereżempju il-problema li hemm din id-differenza fil- fil-din id divizjoni diġitali Aħna nafu li l-proġett tagħna ta' Galileo huwa importanti ħafna wkoll u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-punt ta' introduzzjoni għal għal dan it-trasport dak li għandu x'jaqsam il-proġett ta' Cesar. Iżda il-punt ukoll dak li għandu x'jaqsam inqasem missjoni taħna nafu li dawn huma apparat li forsi m'għandhomx daqshekk potenzjali li jistgħu jagħmlu situazzjoni sitwazzjoni ħafna iżdek ikunu regolati jistgħu jgħinu ħafna. Jiena naħseb ukoll li hemm ħafna affarijiet li se jkollhom effetti diretti ħafna fuq bosta oqsma politiċi kemm dak li għandu x'aqsam bis-suq intern kif ukoll fuq il-politika eh, tal-ispazju u tar-riċerka. ir raġuni jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'aqsam is-servizzi ta' komunikazzjoni kif ukoll in-negozjati tal-konferenza dinija hemm bżonn illi naraw illi hemm din id-dimensjoni Ewropea illi konferenzi ta' dawn it-tip jistgħu eh, fil-fatt ikollhom effett aħna rridu naraw kif il-politika Ewropea tista tirrappreżenta l-aspetti tal-Unjoni Ewropea u kif nistgħu niżguraw l-Unjoni Ewropea anke f'dawk l-oqsma fejn aħna responsabbli u għandna l-kompetenza aħna nistgħu nitkellmu b'vuċi waħda. Il-Kumitat tagħna huwa tal-opinjoni li l-Unjoni Ewropea tista' permezz ta' negozjati multilaterali nirrappreżentaw l-interess tagħna u r-rwol dejjem qed jikber tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-oqsma naħseb illi bekk jista' jkollna pożizzjoni ħafna iktar formali anke fil-WTO. Din hija xi ħaġa li forsi rridu niddiskutu aħjar mal-Istati Membri, iżda jien naħseb illi hu importanti ħafna illi aħna eh, matul din il-konferenza nkunu nistgħu niżviluppaw ukoll u naħsbu fuq suġġetti li għandhom ikunu diskussi għall konferenza ta' wara li jikkonċernaw l-istati membri nixtieq insemmi żewġ aspetti li forsi eh, jistgħu jagħmlu l-affarijiet kollha dan li qed ngħid ħafna iktar ċarla u dak li għandu x'jaqsam in-negozjat tal-dwar frekwenzi hemm bosta Eh, suġġetti illi għandu rwol importanti f'dan kollu. Wieħed mill-iktar suġġetti importanti u rilevanti għandhom effetti wkoll fuq l-aġenda ta' digitali. U f'dan il-kontest huwa importanti ħafna li l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li wara l-votazzjoni tal-11 ta' Mejju u rejna illi grazzi għal rapport tas Sinjura Hookmark illi għanna bżonni li nifukaw iktar fuqha ma jistax ikun illi aħna konferenza u aħna ma nikkonsidrawx din il pozizjoni Dakina aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-fatt li rridu nwieġu miġbu mistoqsija li hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. U naraw illi anka b'minimu ta' 1200 MHz aħna nkunu nistgħu xorta waħda inqisuhom dawn il-punti aħna nixtiequ li nkollna miżuri kim jista' jkun trasparenti ma nixtiequx li jkollna miżuri li jistgħu iwaslu għal distorzjoni tal-kompetittività jew nkella li waslu għal żvantaġġ għal ċertu atturi aħna nixtiequ li niskuraw li dawk illi qegħdin jużaw il-frekwenzi jistgħu jibqgħu iżommu r-rwol tagħhom daqshekk importanti però jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'aqsam il-kriżi din hija xi ħaġa illi fil-fatt tista' twassal għal bosta problem din il-konferenza tista' tofrinna opportunità aħna eh, bekk aħna nasbu li din hija l-pożizzjoni tagħna anke f'dan ir-round illi għandna niddefintuha kemm fuq livell eh, formali kif ukoll fuq livell intern nazzjonali hemm bosta possibiltajiet ta' innovazzjoni u li għandu x'jaqsam il-frekwenza u din hija potenzjal għad tkabbir fl-Ewropa ma naħsibx li jagħmel sens li nitkellmu biss fuq tkabbir u mbagħad meta jkollna opportunità konkreta li aħna ver-verità nwasslu għal iktar tkabbir ekonomiku ma nużawix u dak kollu li xtaqt ngħid. Grazzi. Grazzi ħafna kollega. Issa nagħtu għall-Kummissarju mal-storm ħallit reagġi għal din il-mistoqsija. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi u koll l-Komitat tre ħalli għajmet dan il-punt u poġġiet fuq l-agenda u għamna l-mistoqsija. L-ewwel mistoqsija, l-ewwel ewel eh, l żewġ punti prinċipali huwa il-koordinazzjoni ta' dividend flight 100 MHz u regolament tal-spektrum dwar eh, tamir ta' short range bit-tekst ta' radio frequencies dawn ma' eh, kwestjonijiet fejn ġiġajt leġislazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Sekin ħassu lej il-konsensus qed jiżviluppa dwar is-sustanza u xkun hemm proċess ta' mm, proċess tal-WSC 2012 eh, u bżon li morru li mill-sistema ad hoc li jem fil-komunikazzjoni. nel il-kontest il-Kommissjoni tfakkar li l-Stati membri għandhom id-dmir li eh, li evitaw kolunkwe riżultat li jista jaffettwa il regoli interni. Il-Komissjoni ħad tamil monitoraġġ ta' proċessu tieħu l-passi li hemm bżonn jekk l-Istati membri ma jirrispettawx id-mirijiet tagħhom taħt it-trattat. il komissjoni qed taħseb li l minn dak l-approċċ ad hoc ta' koordinazzjoni jekk hemm forsi jkun hemm proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill għal eh, konferenza li jmiss. Dan forsi jifisser li neżaminaw mill l status tal-Unjoni Ewropea fl-ITU. Issa dwar l-agenda għal-konferenza tal-2015 aħna ġa tkellimna dwar il-komunikazzjoni ta' WRC12 fil-qosor il-spektrum fil-ġejjini ta' wireless broadband. Kommissjoni tħoss li mhix ħaġa għalli li ġiġġa tagħti frequency bands u eh, favur eh, approċċ holistiku aħna nħossu l-għandu kunem riflessjoni komuni għall-Unjoni Ewropea fuq l-inventari tal-spektrum li hija revizjoni tal efficienza hija parti essenzjali u din hija ħaġa li ġiet appoġġjata fil-ewwel qari fil-Parlament. Aħna nħossu li hemm konverġenza biżejjed bejn fl-opinjonijiet tal-Istati membri u hemm bżonn li wieħed jiformalizza l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq dan il-punt konkret. Grazzi. Signora Komissarja. Grazzi ħafna, Signor Komissarja, sa kien għaddu għal-kellima li eh, ħajħdu parti fissem il-gruppi parlamentari għall-ewel is-sur Hofmark fissem il-grupp popolari. Surke, President, grazzi l-Kummissarju din risposta għal din mistoqsija orali. Jiena nixtieq li nisħaq fuq żewġ aspetti li nħoss li huma importanti meta nitkellmu fuq dan il-kwistjoni, meta nitkellmu dwar spektrum, meta nitkellmu dwar telekomunikazzjonijiet Eh, mobile, wireless, eh, ta'mir ta' dat-tip, kif ukoll teknoloġiji eh, relatati ma' dan din hija waħda mill-aspetti li qed jiżviluppaw forma maġna jiena qed nitkellmu biex komunità mhux biss dwar l-ekonomija ma anki l-politika qed nitkellmu dwar informazzjoni, xjenza u setturi oħra tas-soċjetà. Hija ħaġa ġusta li wieħed jgħid li din hija waħda mis-setturi li qed jiżviluppaw malajr u għanna bżon inkunu flessibli. Dan jfisser li l-approċ għandu jkun ambizzjuż jena li xnajt wara li smajt dak li kella tajt il-kommissarju li l-kommissjoni għandha forsi tipprova tapplika approċ iżjed ambizzjuż dwar il-konferenza ta' telekomunikazzjoni li għati iridu jisiru. Għax meta il-teknoloġija tkun qed jiżviluppa da' sekk malaj il-fattu li l-Unjon Internazzjoni tal-Komunikazzjoni li jintaqa' kull erba' snin hija wirt tal-1920 u l-1930 fil-kontest edin fih importanti li kunem flessibilta u għed għandu jgħamil referenza u koll il-frekwenzi li importanti li jgħahna nabżon niftħu u nesploraw, għax nis fil-politika dejjem jgħidu u jużaw frażi li għada tibda l-lum imma f'din l-aspet dan is-settur dan huwa verament veru. Huwa hekk għax il-konferenza tal-2015 qed preparaw issa għand għandek bżonn ikollok approċċ ambizjuġ biex għed ikun jista' ehm, joħroġ minn din il-konferenza da kull ma jrid għax l-għan għandu jkun li l-Ewropa tkun fuq quddiem fil-iżvilupp globali dwar il-wireless, il-mobile wireless u telekom. Għadak huwa importanti għalina. Meta nitkellmu dwar il-kriżi ta' dejn u dan huwa sfida għalina biex nittrattaw dwar il-kwestjonijiet u approċċ iżjed Ambizjuż għal flessibilità ma li u fl-istess ħin tiżgura li kunent tmexxija minna tal europa fil-komunità globali. Grazzi. Sur Hakmak. Issa, fissem soċalisti naddu il-kelma għal senjura Katrin Trotman. President, Madame la Commissaire, chers collègues. Grazie ħafna. President, kollegi, id-dinja. Il-konferenza dinjija tal-komunikazzjoni tal-radio hija jider forsi suġġett naqra mhux interessanti, ma nħabba l-użu tal-smartphones l-ammont ta' ta' frekwenzi li għanna bżon għal-mobiles hija ħaġa iżja sensittiva. U dik id-deċiżjoni ma nistax nħallu għaffideja l-esperti tekniċi biss li jiddependi fuq il-leġislaturi biex jipromuovu l-iżvilupp ta' di teknoloġija, teknoloġiji ġodda waqt li fl-istess ħin iżommu l-spektrum li jeżisti ġa fil-radio. Dan huwa risors eh, eh, li mhux bla tmim u l-maniera kif nitrattaw din il-kwestjoni tal-spektrum hija essenzjali għal ġejjini. Fid-dinja tal-komunikazzjoni tal-radio, fil-konferenza tal-sena diħla li ħad istabilixi l-agenda għal-2015 għandu bżon eh, approċ unanimu minn l-Unjoni Ewropea. Jena nixtieq nisħaq kommissarju l-bżonn li wieħed jikkoordina l-Istati membri u l-pożizzjoni tagħhom dan huwa verament importanti biex Ewropa tkun element essenzjali fil-komunikazzjoni tar radio Mhux qed nitkellmu dwar biss dwar kompetizzjoni u żona fejn ħolqu olimpijgi u u eh, it kabbir ekonomiku. Il-grupp fl europa jilu jisħaq fuq dan fuq l-importanza dan il settur għal eh, t-ġdid tal-Europa. Diversi sinerġiji jistaw jiġu promossi ma' aspetti oħra, per eżempju, il-trasport, riċerka u politika tal spazju u l-konferenzi fuq dan fuq il-spektrum tal-radio u dibattitu dwar dan hija ħaġa li jirrikjedi inventarju tal-utenti kollha tal-spektrum biex indiżguraw li l-frequency bands jkun jistgħu jiġu promossi għal servizzi ġodda. U fl-istess ħin hemm il-kwestjoni tal-problema diffiċli tal-interferenza fejn hemm pajjiżi bi frontieri fl-Unjoni Ewropea. Din hija ħaġa li m'terix nistgħu nissuperaw hemm bżonn li jkun hemm ehm, politika tal-Unjoni Ewropea koordinata fuq dan. Aħna qed naraw żvilupp fl-Istati membri u fl-opinjoni tagħhom Eh, jekk aħna nagħmlu referenza eżempju għall-ormonizzazzjoni huwa biżeta, għalissa forsi il-Parlament jikkopera mal-Kommissjoni biex kun jista' jasal għal dawn l-għanijiet tagħna. Grazzi ħafna. Issa żewġ minuti naddu għall-Onorevoli Ek, is-Sinjura Ek. Grazzi ħafna, Sur President. Dan żminijiet ta' kriżi aħna għandna bżonn nużaw l-odda kollha li aħna għandna biex nappoġġaw il kapir ekonomiku u nagħmlu li l-Ewropa tkun kompetittiva. L-ICT u l-kwistjoni tal-ispektrum hija importanti ħafna. L-agenda digitali, per eżempju, aħna għandna bżonn li konna suq intern digitali u aħna għandna bżonn nisfulaw it-tip ta' soluzzjonijiet ICT li jkunu l-bażi ta' Ewropa li ħadd tiżviluppa minn din il-kriżi jina għet nitkellem dwar e-health, e-democracy, eh, trasport efficienti, smart, smart grids u għaffariet simri. Ħafna minn dan ħajkun diffiċli, ċerta minnhom ħajkun diffiċli u oħrajn ħajkun impossibli. Jekk aħna ma nigarantixux il-qafas regolatorju u ftehim internazjonali jem bżon bħal right eh, use u regolamenti tal rejtini Il-Komissjoni għandha bżonn ukoll għandha bżonn hawnhekk tiżgura li l-approċċ tal-Unjoni u l-approċċ tal-Unjoni tal-Ewropew jiġi rappreżentat sew fil-konferenza tal-ITU. Għall-ewwel darba l komissjoni issa għandha opportunità biex titkellem għall-interessi tal-Unjoni f'dan il-forum internazzjonali aħna bżonn ukoll l komissjoni biex nirrepresentaw l-qafas tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, l-politika tal-spektrum tal-radio, aħna votajnija fuqa f'Majju. Dik huwa eżempju, dik parti mill-bażi li fuq nibbinu l-aġenda ġiri l-Ewropa 2020. L-Ewropa kompetittiva bil impiegi ġodda li aħna għandna bżonn u aħna ħankomplu nistabilixxu regoli b'dawn l-aspett fis-snin li ġejjin. Għalhekk Aħna għandna bżonn verament insibu it-triq il qoddim biex jkun hemm konsistenza bejn l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-qafas regolatorju internazzjonali nitlob il-Kommissjoni li jistabbilixxi strateġija ċara biex ikun biex jiżguraw li jkun hemm dimensjoni tal-Unjoni Ewropea li hija ċara fid-negozjati li ġejjin. Nippretendi wkoll il t tiddefendi sew il-prinċipji ta' trasparenza u integrità personali kif stabbilit fil-pakket tat telekom Grazzi. Ευχαριστώ πολύ και εγώ την κυρία Εκ. Τώρα η κυρία Grazie. Ħafna l-Onorevoli Ek. Issa nisimaw l-Onorevoli Lamberts. No, kirus Lamberts. Eh. Ah, <laughs> L-Onorevoli Lamberts, Iva. Skużani, tajt il-President ma rajtekx. Grazzi ħafna, Signora President. E, nista nkompli minn fejn eh, Signora Trautman eh, ħallit dan l spettru kif qalet Catherine huwa hija xaġa tajba bħall-ilma bħall-impjiegi. U allura dan ifisser illi dan huwa element irid jkollu management tajjeb taħt l-awtoritajiet pubbliċi jiġifieri ħadd ma jista' jitqies bħala is-sit ta' dan l-spektrum tar-radju. Issa, jekk naċċettaw li dan huwa din hija xi ħaġa tajba għal ġid komuni, allura dan irid jiġi operat b'mod flessibbli, b'mod effiċenti kemm jista' jkun, u allura dan jeħtieġ li nifmu tassew hekk kif l-ispektrum qed jintuża bħalissa. Jeħtieġ allura uh, eh, nagħmlu analiżi tas sitwazzjoni mhux biss tal-ispektrum iżda wkoll tal-mod kif jiġi utilizzat. Jekk aħna nifmu li l-spektrum qed jintuża l-2% tal-kapaċità tiegħu, allura m'aħniex qed nużaw kif suppost. U allura kif qed din hija xi ħaġa li trid tiġi użata b'mod effettiv u din hija xi ħaġa li titteġġiġi eh, l-awtorità pubblika konċernata. Issa, din hija xi ħaġa li tolqot il-frontieri kollha, il-pajjiżi kollha, u allura mmorru lura għal ġejjieni tal-kostruzzjoni Ewropea. Aħna bħala ċittadini fil-Istati Membri tagħna għanna dimna l-egotizmu u l-prerogattiva tal-Istati membri stess li qegħdin jgħidu le. Din hija kwistjoni tal-Istati membri u mhux tal-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li niddefinixxu aħna fiħdan il-frontieri tagħna. U anki fil-qafas ta' sussidjarità din hija kwistjoni li trid tiġi trattata fuq livell Ewropew u anki eh, fil-stati membri rispettivi tagħna irid ikollna allura nneħħu dan is-sens ta' individualizmu. Grazzi u skużani mill-ġid tajt il-President Sur Lambert issa għandna l-Onorevoli Vlasak minuta u nofs. Grazzi. Signora President, Signori, jina nemmen illi huwa essenzjali illi aħna nidu approċ koordinat fiħdan l-istituzzjonijiet Ewropej meta niġu għan negozjati tal-punti varji fuq l-agenda għal dak li għandu xjaqsam il-konferenza dinija dwar radiokomunikazzjoni is-sena d-dieħla. Hawnhekk qegħdin nirreferu għall introduzzjoni ta' servizzi teknoloġiċi, servizzi tal-mobile u li nużaw ukoll id-digital dividend, digital dividend. Kif ukoll hemm il-ġestjoni tal-titjiriet tat-traffiku tal-ajru niżguraw illi il-veloċità tan-network ikun adattat għal ħtiġijiet tagħna. Iżda mbagħad għandna l-punt tal-introduzzjoni ta' teknoloġiji ġodda biex inħarsu sistema Galileo kif ukoll sistemi oħra ta' navigazzjoni meta niġu għal kontroll tat traffiku tal-ajru Għandna wkoll networks intelligenti ta' transport, ir-riċerka, applikazzjonijiet, kif ukoll monitoraġġ ġeo, kif ukoll il-monitoraġġ tal-klima, sinjuri. Permetti li najt illi dan l-spektrum tal-radju għandu u koll eh, impatt fuq il-popolazzjoni ġenerali u lura il-riżultat tal-konferenza se jidderiġi l-iżvilupp tal-broadband ta' veloċità għolja kif ukoll firx oħra ta' servizzi oħra. Dana kollu se jkollu impatt fuq iċ-ċittadini u fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Grazzi ħafna. Issa għanna l-Onorevoli Paxka. Grazzi, President, Kommissarju. Din il-konferenza fi frar tal-2012 se titratta dawk id-dispożizzjonijiet tal-regolament tal radju komunikazzjoni li se jkollu impatt fuq l-aġenda digitali tal-Ewropa. U allura Hawnhekk għandna parteċipanti li huma ġejjin mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u se jkollhom però l-interessi individwali tagħhom. Għalhekk il-Kummissjoni li ma tistax tipparteċipa fil-konferenza se jkollha bżonn tippromovi l-għanijiet tagħha u l-ambizzjonijiet tagħha permezz tal-Istati Membri. U ovvjament allura l-Kummissjoni tissib il-mezz tagħha kif tagħmel hekk. Aħna qegħdin nikkonċentraw fuq punt wieħed 17 tal-programm jiġifieri U dana għal dak li għandu x'jaqsam il-firxa ta' 790 862 MHz. Iġifiri, wieħed erba, wieħed mintax u kol jitrattaw pala punti Galileo kif ukoll punt wieħed 20. Hawnhekk għandna kol il-strumenti li jikkontrollaw il-klima. Ġviri, kollox ma kollox għanna 25 punt fuq l-agenda għalek u essenzjali għal-Kummissjoni s ssib mezz effiċenti ta' komunikazzjoni ma' l-Istati membri ma' rappresentanti tagħhom fil-konferenza għalix dawn se jitrattaw dawn il-punti fil-konferenza u se jiddu deċiżjonijiet dwar l-istess punti. Grazzi ħafna. Bekk intemmu l-interventi tal-gruppi issa għanna l-Onorevoli Tikaw. Grazzi, President, Komissarju. Din il-konferenza tal-ITU qed tifoka fuq bidliet fil-qasam ta' telekomunikazzjonijiet u dawna se jkunu vinkolanti l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea fin-negozjati waqt il-konferenza fl-2012 il-pożizzjonijiet tekniċi tal-imsieħba involuti se jolqtu għanijiet tal-industrija, politika tal-ispazju kif ukoll fir xoħra ta' interessi u allura irid ikun nazzjonijiet komuni sabiex nikkoperaw matul in-negozjati sabiex nikkarantixxu deċiżjonijiet illi jappoġġjaw il-linji ta' politika u l-inizjattiva l-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea. Għandna 25 punt fuq l-agenda u għanna il-koordinazzjoni fost l-istati membri, għanna il-frekwenzi tar radju ta' Galileo, li konna l-spektrum adottat għal mobile data, li konna u kol sistemi moderni għal sigurtà tal-ajru, komunikazzjoni, satelliti, tamir ta' shortwave, sistemi mobli għal portijiet, kif ukoll radars, u dana għal eh, firxa ta' 15.4, 15.7 GHz. U allura irridu kol inħarsu ix-xkil minn servizzi oħra tar-radju fejn jitlu dawn l-elementi. U għalek irrid ikonna U allura rridu naraw li se jkollna firxa ta' 2483 u 2500 MHz u anki għall-avjazzjoni għandna firxa ta' megahertz biex bekk naraw l-applikazzjonijiet dan il-megahertz huwa bejn 960 u 1164 megahertz. U allura rridu naraw ukoll illi konna il-ħarsin tal-dawk li rċevu l-elementi ta' navigazzjoni U dana anki għal megahertz li huwa 1000 1960 sa 2015 MHz. Biex bekk aħna nkunu nistaw nittrattaw l-indipendenza tal-Mobile Satellite Systems biex bekk ikonna ġestjoni tajba tat-traffiku tal-ajru fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għas issanna l-Onorevoli Imbrasas għal-minuta. Kollegi, Jiena nappoġġa il-pożizzjonijiet li smajna sissa, jiena nemmen li l-Ewropa trid tkun fuq quddiem u bekk toħloq l-aħjar ambjent għall ekonomija bbażi tal-arfin li jkun vijabbli għall-Ewropa biex tkun eh, fuq qudiem fil-ekonomija irti kollha lura suq waħdini illi wkoll jiddependi fuq is-servizzi u soċjetà u ekonomija bbażata fuq l-arfin u għalhekk irridu nifukaw fuq kwistjonijiet li jiffukaw fuq il-kompetenzi stess tal-Unjoni. Din il-konferenza s-sena d-dieħla se temenda xi regolamenti tar-reġu komunikazzjoni u anki se tfassal l-aġenda tal-est tal-konferenza tal-2015. Rridu allura naraw illi il-pozizjoni eh, tal-Unjoni Ewropea tiġi riflessa u li id-deċizjoni li jittieħdu jirriflettu wkoll l-istess interessi tal-Unjoni. Irridu approċċ aktar wiesa biex ikonna spektrum illi tassew jippermettilna nilħu l-anijiet strateġiċi tagħna. Nisħaq ukoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà bħala prinċipju elementari Eh, fejn l-istati membri eh, bħala setat nazzjonali individwali jimxu flimkien però mal-interessi tal-Unjoni. Grazzi ħafna, kollegi. Issa naddu għal Catch the Eye. Illum għanna ħafna ħin. Mux ħaġa tas soltu din. U għalek kolla kemm intom sejkolkom l-opportunità tamlu l-interventi ta'kom. Is-sur Kassler jek joġbok. Grazzi ħafna, President. F'dan il-kuntest jiena xtaqt tinfakkar lill kummissjoni u lilna l-koll illi huwa tassew importanti illi aħna nkunu fuq d-dim fit-teknoloġija sabiex aħna nkun nistgħu nikkompetu Ma setat il-kbar dinjin. Jeħtieġ allura illi aħna nkunu gburin nuru l-arfin tagħna immexxu l qoddim proġetti bħal Galileo. ħafna postijiet fejn Galileo qed isir ix-xogħol bħal pereżempju Nuremberg minn fejn iġi jiena, naraw li għandna ħafna potenzjal fix-xjenza anki għal dak li ndu xaqsam l-arfin marbut ma' dan. Iżda neħtieġu l-appoġġ finanzjarju biex immexxu l-qudiem din ir-riċerka biex niżguraw li dawn il-proġetti tassew jgħinu sabiex nibnu il-pożizzjoni tagħna biex nimxu l-qudiem fid-dinja u nestendu l-pożizzjoni tagħna dinjija u għalhekk. Jiena nħeġġiġkom il-koll meta qegħdin naħdmu lejn dawn l-annijiet ambizzjużi tagħna biex ikollna sistema tagħna ta' Galileo ejja nimxu l qudiem U fil-konferenza li jmiss is-sena d-dieħla irridu tassew nisqu il-pożizzjoni tagħna kieċabkom grazzi ħafna. iktar interventi, iktar kollegi li jixtiequ jagħmlu intervent Qabel ma naddi l-kelma lill-Kummissarju, mela nisimgħu il-Kummissjoni. Grazzi. Iva, dan huwa qasam li qed jinbidel il-ħin kollu ħafna potenzjal u tafu li se jkun hemm punt tal-aġenda fuq l ispettru għal broadband u dana eh, imħabba il-pożizzjoni li qiegħda toħroġ fid-dinja. Qegħdin naraw ukoll l-ispettru tal-mobile broadband u sal-aħħar tas-sena ħankunu armonizzajna aktar minn 1000 MHz. Kif tafu l-Kommissjoni ma tistax titkellem fil-konferenza fl-2012 iżda qegħdin naraw illi aħna niddiskutu r-rwol tal-Unjoni Ewropea wkoll għal konferenzi fil ġejjini biex bekk ma xorta waħda rridu nfittxu koordinament fejn tidħol il-leħen tal-Ewropa fil-konferenza. L-inventarju huwa punt importanti ħafna huwa wkoll marbut mal-programm tar-Radio Spectrum. Ovvjament aħna nieħdu l-femit tal-Parlament mod serju ħafna fid-dibattitu fejn jidħol l-iżlub tal-politika tal-Spectrum Policy u għalhekk dana se jigwida l-xogħol f'dan il-qasam e, Hawnhekk qegħdin naraw illi se jkollna rwol importanti għal parlament dan il-qasam. Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni għal Parlament u l-Kunsill li qegħdin debattu hawnhekk u tweġibiet tagħkom lejn dan se jkun importanti għalina meta nfasslu il-politika u għalhekk aħna nitu pjaċir li kon aktar diskussjonijiet magħkom u grazzi ħafna għal dan id-dibattitu u grazzi lilek, Signora President, grazzi ħafna. Kummissarju, grazzi kollegi. Jien għandi mozzjoni għal riżoluzzjoni li ġib fit tmim u id-dibattitu mill-Kumitat ITRE Industrija Riċerka, Kumitat tal-Industrija u Riċerka. Mela, f'nofsinhar se jkollna il-votazzjoni u allura għalissa nissospendu is-seduta.